u għal mistoqsija orali li status tal-proġett tal-kummerċ ħieles Euro-Mediterranju situazzjoni fl-2010. Jiena nixtieq nilqa l-Kummissarju Tajani u naddu għassur Moreira bħala l-awtur tal-mistoqsija. Signora Presidente, Signor Commissario, esta pergunta foi... Sr. President, Sr. Commissario, dan it-test fassal qabel ma konna nafu li l-ex kummissarju kien ser jabbandunana. Nittamaw l-kummissarju ikun jista' jirrispondi għal dawn it-tġijiet tagħna dwar l-istat attwali ta' zona ta' kummerċi l-est tal-Euromed. Ja prevista l-bidu ta' sena 2010. Wieħed mill-proġetti li ħarġu mill-proċess ta' Barcellona illi beda fl-1995 huwa dak li noħolqu żona ta' kummerċi l-est fil-Mediterrana sena 2010. Din irid ukoll l-bażi tagħha fuq prospettiva reġjonali b'netwerk bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw u ieħor bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Iżda dan għadu il-bot. Jiena nistaqsi dawn il-mistoqsijiet. Il-Kummissjoni tisħaq taħseb li din iż-żona li se noħolquha fl-2010 huwa objettiv realistiku, il-Kummissjoni tista' tiġġustifika r-risposta tagħha b'motivazzjonijiet sostanzjali it ħaġa il-Parlament huwa konsu dwar il-fatt illi ser jiġi adottat pjan ġdid tal-Euromed u mekkanizmu ġdid irri ser itejjeb il-kummerċ u l-investiment fir-reġjun. Il-Kummissjoni tista' tagħti aktar dettalji dettalji ġodda dwar l-aspetti pratiċi reali u kif ser jiġi applikat dan il-mekkanizmu t tielet ħaġa. Il-Kummissjoni tista' tintervjeni fuq l-attwali, ftejma attwali ta' Agadir Umbad mod aktar ġenerali dwar id-dimensjoni ta' kummerċ bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw tal-proċess ta' Barcellona ser tagħti il-kontribut tagħha Ir-raba ħaġa l kummissjoni tista' tagħti indikazzjonijiet dwar kif inkorporat ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq is-sostenibilità fasla mill-Università ta' Manchester sabiex fin-negozjati jitqisu l-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp sostenibbli tqisu wkoll dak kollu li hemm miktub fl-istudju il-ħames ħaġa l-Kummissjoni tista' tispjega lill parlament x'kien jinvolvi negozjar mill-ġdid tal-ftehim ta' Assoċjazzjoni tas-Sirja wara l dan ġie friżat fl-2004. Kummissjoni tista' tikkummenta dwar in-negozjati mal-Libja u l-objettiv tagħhom u l-istat li fihom jinsabu negozjati is-seba' ħaġa bosta pajjiżi tal-Mediterran esprimaw interess fl-approfondiment jew it twessiħ tal-ftejim kummerċali tagħhom għall-Unjoni Ewropea. U għal din il-ġenerazzjoni ġdida ta' ftehmiet ta' assoċjazzjoni x'tista' tgħidilna l-Kummissjoni fid-dawl tal-kompetenzi l-ġodda li trattat tal-Lisbona serjati lill parlament fl-ambitu kummerċali. Il-Kummissjoni tista' tqis riżoluzzjoni preċedenti tal-Parlament Ewropew waqt li jiġu negozjati dawn il tim il-ġodda dawn huma mistoqsijiet sur kummissarju sur president. Fid-dawl tal-istadju attwali tal-proċess ta' Barcellona u r-rapport bejn il-pajjiżi żviluppati u dak li qed jiżviluppaw. Jiena naħseb li dawn il-mistoqsijiet huma twali u f'waqthom. Grazzi sur President. Grazzi, Onorevoli Moreira, issa il-Kummissarju Tajani. Jiena se nirrispondi fisem il-Kummissarju Ashton. Dwar dak li għandu x'jaqsam id żona ta' kummerċi l tal-Euromed il-ħolqien ta' din iż-żona hija objettiv realistiku u sa sena d-dieħla ser nkunu għamilna progressi konsiderevoli biex aħna nilħu dan din il-mira, anke jekk ovvjament fadlina ħafna x'namlu biex nikkonkretizzaw il-potenzjalità ta' integrazzjoni ekonomika fiż-żona Euro-Mediterranja. Il-progressi rajnijom liktar fid-dimensjoni bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw. L-Unjoni Ewropea ikkonkludiet mal-pajjiżi Mediterranji ħlief is-Sirja f'temiet bilaterali l-aktar dwar il-negozjat tal- tal-merkanzija. Għamminna u kol negozjati illi issa ġew finalizzati u oħrajn se jiġu finalizzati sa sena 2010. Dwar li dak li għandu xjaqsam il-negozjat il-ġodda bej l-Unjoni Ewropea u l-Partners Mediterrani, il rwol tal-Parlament Ewropew l-iktar fid-dimensjoni bejn pajjiżi żviluppati dak li qed jiżviluppaw fid-dawl tal-laqa tad-disa ta' Diċembru aħna rridu nilħu ftehim f'dak li għandu x'jaqsam il-negozjar wara s-sena 2010 biex ikonna lan li aħna nibdlu il-ftemiet li għanna bħalissa fi ftemiet globali u li kollom aktar miri. Aħna rridu nizviluppaw il-miri li għanna bħalissa, il-ftemiet li għanna bħalissa irridu nneħħu l-ostakli tekniċi u l-kwistjonijiet marbuta mas-saħħa kif ukoll it-tenders pubbliċi, l-kompetittività, il-kummerċ u l-aspetti marbuta mal-iżvilupp sostenibbli u t-trasparenza. Il-negozjati bilaterali ser ikunu adattati wkoll għal kull partner Euro-Mediterranju. Il-Marok jista' jkun l-ewwel pajjiż Mediterranju illi nistgħu nibdew negozjati magħhom is-sena d-dieħla. Ovvjament bil-daħla eh, fis ta' trattat ta' Lisbona, dan il-Parlament ser ikollu rwol aktar b'saħħtu f'dak li għandu xaqsam il-kummerċ. Il-Kummissjoni hija lesta li taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib magħkom għan negozjati tal-ġejjin li jien għadni kemm semmejt iż-żona ta' kummerċi les Euromed. Għandaw kol dimensjoni bejn il-pajizi li qed jiżviluppaw il-partners, eh, il-Mediterrani qegħdin joħolqu f'temmijiet bejnietom. Il-ftemim ta' Agadir tal-2007 u miftuħu kol għal pajjiżi oħra tal-Mediterran anka Izrael u t Turkija finalizzaw ftemiet ta' kummerċ ħieles ma' partners mediterranji fil-waqt li ftemiet oħra jinsabu fazi ta' negozjar u għaduk minn wis biex ntikom evalwazzjoni sħiħa tal-ftejjem ta' għadir. L-iskambju bejn l-erba pajjiżi zdiedu. Iżda mhux daqs kemm kien previst. Eh, titnaqsu l-ostakli tat-tariffi għedin naraw ukoll nuqqas ta' su illi jista' jattira lill investituri u wkoll l-intrapriżi ma jafux dwar il-possibiltajiet illi dawn iftemit jistgħu jistgħu joffrulhom. Wara l-2010 aħna ser ikonna tabella apposta li tistatejna biex nelbu din il-problema. Din it-tabella u kol għanda serje ta' proposti għal periodu qasir ta' żmien wieħed minnhom huwa l-mekkaniżmu Euro Mediterranju li ser tajjeb il-negozjar u l-investimenti. Dan il-mekkaniżmu ser jagħti informazzjoni b'xejn li hija aġġornata wkoll u wieħed jista' jiksibha b'mod faċli dinja marbuta mal-investiment u regolamentazzjoni fir reġun Euro-Mediterranju. Ser kolla lan li tejn l-intraprizi l-aktar l-SMIs biex dawn ikunu jistaw joperaw fis swi Euro-Mediterranji. Dwar is-sostenibilità tassa. Bħal fil-każ ta' kull zona ta' kummerċ ħieles il-Kommissjoni għamlet evalwazzjoni ta' impatt ta' sostenibilità din l-evaluazzjoni ġiet iffanalizzata f'Diċembru tal-2007 u qed tinduża għan negozjati attwali u dawk tal-ġejjieni. Dwar il-kwistjoni marbuta mal-kummerċ, il-patt ta' stabilta u rina l-importanza ta' periodi twal ta' tranzizjoni li ma kienux ġew previsti fil ftemmi ta' assoċjazzjoni ta' tneħħija ta' tariffi industrijali kif ukoll l-esigenza li naraw dawn it-tip ta' perjodi ta' tranzizzjoni fil-proġetti tal-agrikoltura attwali. Irridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-livell ta' żvilupp tal-partners Euro-Mediterranji fuq il-livell ta' ta' servizzi u stabiliment. Apparti minn hekk, il-Kummissjoni tappoġġa programmi ta' riforma ta' taxxa illi jistgħu jikkontribwixxu biex inaqsu l-effetti negattivi ta' tnaqqis tal-tul hekk kif qalet issija. Fl-2008 il-Kummissjoni bdiet eżami ta' proġett dwar ftemit ta' assoċjazzjoni biex tara kemm bżonn ta' aġġornamenti tekniċi kien hemm bżonn ta' dialogi illi aħna minnihom ma' Sirjani biex naraw x'tip ta' ġustamenti rridu nagħmlu. kol fid-dawl ta' tħul fl-Unjoni Ewropea tar-Rumanija u l-Bulgarija. Dan ġara wara l-sospensjoni tal-dialogu fl-2004. U l-ftejim intlaħa f'Diċembru 2008 xalli għadda komunikajna l-Unjoni kienet lesta biex tiffirma. Is-Sirja it-tardjat il-finalizzar tal-ftejim biex jittanalizza tip ta' implikazzjoni ekonomiċi jista' jkun hemm. Issa dwar in-negozjati mal-Libja f'Novembru 2008 fi Brussell imbdew biex nifinalizzaw ftejim għafas dwar il-merkanzija, servizzi u libertà ta' stabiliment. It-tmim ta' dan il-ftejim, il-finalizzar ta', ta dan il-ftejim, ser ikun l-aħħar punt li aħna rridu niksbu. Irridu ngħidu iżda l-Libja ma titħolx fil-politika ta' viċinat tal-Unjoni Ewropea Jekk dan jiġi konkluż l-esportaturi tal-Unjoni ser isibu fil-Libja opportunità eh, u ambjent regolamentarju aktar favorevoli għalihom, l-aktar fl-ambjent tas-servizzi u f'dak li għandu x'jaqsam iż-żejt u l-gas naturali. Ovvjament il-ftejjimiet għadhom fil-fażi inizjali tagħhom u ser ikun meħtieġ illi aħna naslu biex nifanilizzawhom ukoll. Il-Kummissjoni ser tagħti l-aktar attenzjoni għal negozjar mal-Libja u tiffinalizza u koll l-evalwazzjoni tal-impatt ta' sostenibilità dwar dan kollu. Nirringrazzjakom. Grazzi, Sur Komissarju Tajani, issa ser naddu għal-kellima fisem il-gruppi politiċi, il-Sur Papa Stamkos. Grazzi, Sur President. Aħna nappoġġaw din ir-relazzjoni mal-Mediterran. Huwa tassew importanti li jkollna solidarjetà politika, ekonomika u kulturali. Dan biex ikun hemm solidarjetà u sikurezza fir-reġjun. Aħna din nistaqsu lill ministri biex huma jiżguraw il roadmap tal-Euromed tkun tista' tiġi żviluppata għall-FTA tal-Euromed. Il-ftejmiet bilaterali jiġu akkumpanjati minn approċ reġjonali fl-istess waqt, apparti l-approċ bejn il-pajjiżi sviluppati u dawk li qed jiżviluppaw li huwa importanti l iżvilupp ekonomiku, in-netwerk bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa importanti wkoll. Jina naħseb li huwa meħtieġ li aħna nkunu nistgħu ninkorporaw l-aspetti soċjali u ambjentali f'dan il-proċess E kif aħna niftħu is-swieq tagħna fl-istess waqt jina naħseb il irdu nitrattaw il-problemi serji l-aktar dwar is-swieq għal prodotti tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea. Jina favur illi nżidu il-proċess ta' Barcellona intejbuh u jkun hemm Unjoni tal-Mediterran dwar is-setturi strateġiċi per eżempju eh, il-fatt li aħna naħdmu ma' SMEs u l-sorsi ta' enerġija rinnovabbli jiena nixtieq ngħid ukoll u nisħaq dwar l-importanti li niżviluppaw ir-rotot marittimi. Aħna rajna kemm dan kien importanti s-sajf li għadda. meta ħna ħarisna lejn is-sitwazzjoni fil-Mediterran tal-Vant u l-iktar il-konnessjonijiet mal-Greċja. Grazzi. Grazzi. Is-sur għarrif għal żewġ minuti. President Kummissarju, kollegi, nixtieq nirringrazzja lil Vital Moreira għal mistoqsija orali. F'Diċembru il-Ministri ser ikunu qed iħarsu lejn il-programm ekonomiku għal dan is-settur aħna rridu naraw jekk l-anijiet tal-FTA u miex eh, minnom ser jibbenefikaw il-pajizi sviluppat il dawk li qed jiżviluppaw b'mod ugwali. Min qal li dawn mhumiex ġusti l-iktar minħabba li hemm problemi f'dan is-settur. Irdu nagħmlu progress fil-żona Ewro Mediterranja, progress politiku, soċjali u kulturali. Iżda bażikament eh, dawn ġew imwarba biex aħna namlu eh, progress ekonomiku biss. In-nies l-kummerz se jriġib il-paċi u l-istabilta, iżda jiena ma naħsibx dan huwa l-każ. Jiena ma naħsibx illi l-Unjoni Mediterranja u ma natux kas il-kustjoniet politiċi hawnhekk eh, din l-Unjoni ma nemmenx illi ser tippermetti biex ikun hemm tnedija mill-ġdid tal-programm palissa bħalissa jinsab ifriżat. Jiena naħseb illi aħna rridu eh, nkomplu bil-program ta' Barcellona. Ma nistawx noqodu nkejlu dan f'termini ta' statistiċi u dwar eh, jekk dawn jibbenefikawx eh, l-ekonomija. Irridu naqsu diverġenzi bejn ir-reġjuni foqra u daw konja iva. U negozjati rridu kolom dan il-an, għalek fil laqali li jmiss irridu nkunu ambizjuzi. Ma jirriċ ikonna biss diskussjoni teknika ma' bajjer. Il-kummerċ mhux l-unika għan. L-integrazzjoni reġjonali l-aktar bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ser tippermetti biex aħna nitrattaw aħjar il-kriżi ekonomika, nitrattaw kwistjonijiet marbuta mal-aspett uman u dan irid ikun kollu parti mid-diskussjonijiet tagħna. Grazzi, issa is-sur Rinaldi għal-minuta sur kummissarju minħabba li sar il-ħin nixtieq ngħid xi ħaġa mill-ktieb mill-leqewna notte. F'dan il-ktieb jgħid illi ma nistawx nibqaw wieqfa għaliex kulħadd għandu l-edukazzjoni u l-unur tiegħu jekk l-ilma ma jimxi dan mhux tajjeb u jekk l-ilma jimxi dan huwa ilma tajjeb. Din hija tradizzjoni Araba li tippermettilna biex aħna nqumu minn fejn qegħdin u narġgħu nniedu mill-ġdid dan il-proċess tal-integrazzjoni euro Mediterranja. Rridu nżommu f'maħna żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa iż-żmien illum 50% tal-popolazzjoni għandha inqas minn 18-il sena U finqas minn 30 sena ser ikonna zona ta' kummerċi les li ser ikolla kważi biljun konsumaturi u ċittadini. Ma tantx fadlilna ħin. It-tieni ħaġa, in-natura ta' tip ta' dawn iftemiet kummerċjali li aħna rridu nofru l dawn il-pajjiżi li rridu bħala liberal demokratiċi aħna jkunu eh, negozjati li mandom strutturi burokratiċi, ċentralizmu u li jieħdu eh, minn għanna l-kontrolli tar-rikkezzi tagħna. Aħna irridu dan, dan kollu, grazzi. Grazzi, issa is-sur ġadu għal erba' minuti. Grazzi sur President wara 15-il sena ta' negozjati fil-proċess ta' Barcellona, issa għanna xifti xi dubji serji għaliex il-negozjati għal l-FTA tal-Euromed miex it-tweġiba għal problemi soċjopolitiċi f'dan ir-reġjun l-istudju tampa dan jgħidu u jindika illi hemm impatti negattivi u serji, impatti soċjali, ambientali u anke f'termini ta' integrazzjoni reġjonali issa. Fid-dawl ta' dan il-kuntest u l-President l kummissarju aħna nħossu li l-proposta illi għamlet il-Kummissjoni roadmap tal-2010 u l-lin mill-2010 hija uh, fuq naħa waħda wisq din tħares biss lej ftemmit ta' kummerċieles bilaterali. Aħna nappoġġaw il-labbozz illi diskutejna l-lum għaliex din tqajjem mistoqsijiet tajbin marbuta mal-integrazzjoni ambientali, soċjali u reġjonali. Hija tistieden illi ikunem hemm reviżjoni ta' negozjati kummerċali u tgħid ukoll irridu nħallsu lejn naħa soċjali u ambjentali nistaw forsi meta aħna nirrevedu dawn il-ftehmiet nintegraw in-naħa kummerċali tal-proċess ta' Barcellona. Grazzi. Il-kellim li jmess is-sur Mejer għal-minuta. Iva, jena naħseb illi il-grupp tagħna tiġaħa pożizzjoni kontra tal-fatt li l-Unjoni Ewropea tkompli b'dan l-istatut li għanna vizavi l-Izrael u il-Marokko, ġdan jmorru kontra ta' Unjoni Ewropea Paċifika. Dan ir-rigward naħseb l-Unjoni Ewropea trid tkun ħafna iżjed eżiġenti tal-valuri tagħha illi iwaslu għal proġett ta' sigurtà u paċi bejnietna bħalissa għandna dirigenti Sahar Rawi li qiegħed fl-Anzarate u il għaxmar fil-Marok da ma jistax jidħol fi territorju okkupati u dana juri illi eh, il-Marok għalek għet juri reda negattiva f'dan ir-rigward. Naħseb li aħna rridu naħdmu sabiex il-Marokko pajjiżi oħra jħarsu drittijiet tal Professor u kettu ix fil persben. Grazzi tassew sur Majer, il-kellim li jmiss għal żewġ minuti u nofs l-Earl ta' Dartmouth. Sur President, l-UKIP huwa kontra l-ftajim Euromed. Għalix? Għalix l-ftajim Euromed ser joffri konċessjonijiet ta' kummer sinifikanti u sussidji lil stati mhumiex membri. U dan jista' jkun għaspejjeż indirett jew dirett tal dawk li ħalsu t-taxxa fir-Renju Unit. Apparti minn hekk kien hemm kellem fil-Kumitat tal-Kummerċ li jiena membru tiegħu flimkien ma' membri oħrajn huwa qal u jien qalet u jiena nikuta li m'hemmx kwistjoni eh, li aħna nimplementaw regolamentazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea u kompla jgħid l-applikazzjoni ta' regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea ser ikunu intelligenti u selettivi. Aħna b'kuntrast ta' dan fir-Renju Unit sofrejna u l-ekonomija tagħna sofrit mir-regolamenti kollha tal-Unjoni Ewropea li qed jiġu applikati u jiġu applikati b'mod illi law intelligenti u lanqas universali. Aħna maħniex permessi illi jkollna tip ta' bozzos illi aħna nixtiequ. Iżda dan mhux biss dwar il bozzos Wara Lisbona aħna fir-Renju Unit ser inkunu maħkuma minn tlet persuni, president tal-Kommissjoni, il-president tal-Kunsill li għadu kemm jiġi maħtur. U kif ukoll ir-rappreżentant rappreżentanta Olja, il sinjura Ashton, illi fit tletinijiet eh, meta hija kellha 30 sena kienet waħda mill-iktar nies imħalsa tax xellugi estrem tas CND. Dawn huma n-nies irridu nitqannaw bihom aħna bat hemm il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq nistaqsi x'qed jiġri hawnhekk. Is-Sirja u l-Libja minn tant pajjiżi dawn ġew offruti offerti konċessjonijiet tal-kummerċ u sussidji li ħanħalsuhom aħna fejnhom is salvagwardji ta' drittijiet tal-bniedem. Ma jidrum kien għal dawn iż-żewġ pajjiżi illi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 Jörg. Is-sur Bon Signore ma jinsabx hawnhekk, allura il-kellim li jmiss is-sur Lajk Frida minuta Grazzi, sur President. Il-kummerċi l tista' tkun xaġa tajba. Jekk ma tkunx hemmhekk sempliċement biex tkun hemm. din missa ħaġa illi aħna qegħdin nagħmluha biex nwaffqu żona ta' kummerċjali li aħna niżguraw li dan ikollu effett sostenibbli rridu niżguraw illi zvilup jista' jinħoloq u s-sigurtà tinħoloq kif ukoll il-benessri għal kulħadd. Fl-opinjoni tiegħi din hija ħafna aktar importanti milli konna liberalizzazzjoni għalix din twassal biss illi ftit ikunu vantaġġati. Jekk irridu li konna kummerċ ħieles irridu niżguraw illi dawn l-isforzi fl-Ewropa u fil-pajjiżi fiċini tagħna jistgħu eh, jintużaw biex aħna niġġieldu l-qat l-iktar għannisa, zaza u għall-popolazzjoni rurali. Irridu noħolqu aktar opportunitajiet. Jekk dan huwa lan, allura iwa qed nimxu fid-direzzjoni tajba Iżda din hija kwistjoni biss ta' liberalizzazzjoni u profitt għal ftit. Jekk dan huwa minnu mela li qed nimxu fid-direzzjoni l-ħażina. Grazzi tassew għad diskors tiegħek. Issa, is-sur bon signore. Għaluli Issa l-ħin tiegħu ser jieħdu s-sur Senkowski. Lan ewlini tal-ftemiet eh, Euromed huwa illi nniedu eh, kooperazzjoni ta' kummerċ mill-aktar mill-lib bejn il-pajjiżi tal-Mediterran, kif ukoll nistimulaw l-ekonomija ta' din il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea b'dan il-mod qed tejn id-dinja rbija biex twassal li kunem stabilizzazzjoni fil reġjun Aħna rridu namlu sforzi biex inħaffu il-proċess il imbena imbeda b'dak ta' Barcellona. Rridu nżommu f'moħna kustjonijiet marbuta ma' demokrazija, l-istat ta' dritt, id-dinjità umana u tkabbir u l-iżvilupp ta' soċjetà. Kwistjoni importanti hija dik illi aħna rridu ntejbu dialogu interkulturali jiena nemmel liberalizzazzjoni ta' kummerċ bi eh, prodotti ta' bidja fil-reġjun tal-Mediterran ser, jitejjeb il-kummerċ jekk l-Unjoni Ewropea tiffoka fuq l-esportazzjoni ta' ċereali, laħam u ħalib, kif ukoll frott u ħxejjex f'dan is-settu f'din iż-żona il-partnership eh, fil-Mediterran teħtieġ kompromessi iżda aħna pajjiżi li lesti nipparteċipaw. Issa ngħaddu għal proċess għal proċess catch DI is-sur Sean Kelly. Grazzi ta' sew ftit tal-ġimatilu jina kont eh, f'delegazzjoni Kanadiża l-Unjoni Ewropea kienet qed tagħmel mal-Kanada. Apparti minnek il-Parlament kellem dwar il-kummerċi les mal-Korea tisfel, il-lejla għedin dwar kummerċi l-es fl-Euromed. Tista l-Kommissjoni twieġeb kemm il-kummerċi l-es aħna għedin negozjaw jew negozjajna sissa, it-tini ħaġa fejnu l-beneficju net tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea u t-tiret ħaġa fejnhom l-opportunitajiet għal negozji, għal entrepreneurs, għal ħolqien ta' postijiet tas xogħol minn punt di vista ekonomiku. Fl-aħħar jiena ma naqbilx mal-punti li sar minnaħa tal-onorevoli Earl of Delton. Iżda naħseb aħjar illi aħna nħallu lil ċertu persuni u ma nsemmuhomx. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Dowz il-kelema li miss. Sur President. Dan id debattitu kien dwar il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ. Jiena ninsab hawnhekk il-lejla bħala persuna mill-Ewropa illi temmen fil-kooperazzjoni tan nazzjonijiet. Iżda mhux bħala persuna illi temmen fil-federalizmu tal-proġett attwali. Għarren Unit it-Trattat ta' Lisbona ser inaqqas is-setat tagħna biex aħna nikkontrollaw il-kummerċ u neżerċitaw il-kummerċ ma' min irridu. Apparti minn hekk. It-tnaqqis ta' demokrazija tagħna kemm fir-Renju Unit kif ukoll fl-Ewropa hija parallela mal avvenimenti li kienem il-ġimma li għaddiet fejn kienem ħatra tal-president u rappresentantoli għall-affarijiet barranin illi ser titkellem fisem in-nies tal-Ewropa fuq l-affarijiet barranin. Din mhix sitwazzjoni illi il-Kommissjoni ma tistax ma titkellimx dwar u aħna lesti illi nisimgħu anzi rridu nisimgħu l-opinjoni tal-Kummissjoni. Grazzi. Il-kellem li Mrs. Sur Ferrero. Sur President dwar il-ftuħ tal-żona ta' kummerċieles fil-Mediterran, aħna nistaw nixtiequ ngħidu xi affarijiet xaħġa ħaġa ġenerali bejn il pajzi sviluppati u qed jiżviluppaw li eh, u u ukoll bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw li magħhom l-Unjoni Ewropea tixtieq tagħmel f'temmiet kif ukoll mal-pajjiżi tal-ACP. Dominicano l-akkorder għal li il-libertà liġi li tirregola l-fqir u s-sinjur. Aħna rridu bħal ħafna pajjiż għal nofsinhar u ta' tramuntana tal-Mediterran illi noħolqu kondizzjonijiet aħjar. Nitkellmu dwar is-sajt u l-agrikoltura dan kollu eh, kellhom effett eh, negattiv negattiv minħabba l-kriżi. U kompromettaw ukoll libertà f'bosta pajjiżi nixtieq eh, nitkellem ukoll dwar il-Palestina li ma nistawx ninrjoraw hawnhekk. Kellim li jmiss, grazzi sur President regolament jgħid illi eh, jista' jitkellem biss minn suppost kellu jitkellem. Jien ser inkun iqsar minn minuta nixtieq nagħmel mistoqsija lill kummissarju aħna naqblu mal-ftehim ħieles mal-kummerċ ħieles aħna rrid ikollna iżdanijiet oħra. Rridu nkunu nafu jekk dan il-proċess diġa eh, diġa bediex u jekk ser wasara l-aktar demokrazija u taqsim aħjar tal-rikkezza. Eh, Ħanaraw xi konsegwenzi pożittivi jew jekk le kemm ser indumu biex narawhom. Arif, biex nirrispondi għasur Sur Dodds, għanda taqra fuq it-trattat tal-Lisbona u għal-Kumitat tal-Kummerċ internazjonali li se jirrigwarda dawn il-kwistjonijiet u se jkollhom ħafna iktar pis fil-futur. Fil Is-Sur Moreira tkellem fuq kwistjoni speċifika u għana smajna risposti fuq il-Libja fuq il-Sirja li eh, verament ma rispondaw nix sura ta' nis. Aħna nishtiqu nimxu l-qoddim mal-Libja u ma' Sirja, pero emżon inħarsu lejn il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem ukoll meta nitkellmu fuq il-żona Euromed meta nħarsu lejn Palestina, territorji okkupati, dawn m'għandniex eh, naddu fuqhom, għandna nitkellmu fuqhom minn naħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Bekk intemmu il-proċedura kaċ tiegħi u naddu għal komissarju Antonio Tajani biex jala. Grazzi. Membri tal-Parlament, l-għol net nishtiq nisħa fuq il-fat li l-Komissarju Ashton miex għaw mux għax hija eh, għanda diġa l-impenni illi se eh, tibda eh, fl għol ta' Deċembri ma' għax kien hemm impenji istituzzjonali illi kienu jirrigwardaw il-pożizzjoni tagħha bħala kummissarju tal-kummerċ. Jiena eh, natatikom risposta ta' dawk li nista u dawk li ma nkunx nista eh, il-membri tal-parlament jirċevu risposti eh, bil-miktub minnant il-komissarju Ashton u minnant il-servizzi taħħa. Nishtiq najt illi l-impenn fuq dak li għandu xaqsa madrittit tal-bnidem tal-Komissjoni Ewropea. Dan l-impenn minn dejjem kien ehm, fiċ-ċentru ta' kull azzjoni anki eh, fil-Ministeru eh, tiegħi li huwa dak ta' trasporti, eh, il-Kummissjoni tiegħi anki fl-Afrika aħna dejjem impenjajna ruħna biex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 parti mill-proġett politiku tal-Kummissjoni Ewropea, mbagħad hemm il-paragrafi eh, eh, li rigwardaw eh, il kummerċu u fil-kummerċiles huma dejjem preżenti jiena nixtieq niżgura lil membri tal-Parlament li aħna qatt ma aħna dejjem iżommu f'maħna rispett ta', ta dritti tal-bniedem u l-impenn li aħna għandna magħhom ma' dawk il-pajjiżi li għandna taħdidiet u negozjati magħhom. Monitoraġġ ukoll fuq dawn affarijiet aħna nagħmluh da fuq il-pajjiżi li eh, nagħmluh mal-pajjiżi li talbu biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea u anki eh, nagħmluh eh, ma' dawk il-pajjiżi li għandna negozjati magħhom. Fuq is-Sirja il-ftajim u għal istess eh, fuq l-istess linji ġenerali ta' ftajim tal euro mediterraneo eh, Politiku, il-ftajim u politiku, ekonomiku, soċjali eh, f'ħafna setturi. Periodu massimu ta' 12 il- sena u fl-istess ħin jinkludi anki eh, pjan iktar eh, wiesa u ta' sustanza u f'setturi li rigwardaw il-kummerċ illi mumiex inkluzi eh, fiftej miħor eh, tal-Mediterran, eh, prodotti tal-bidja, xkiel tekniċi għal kummerċ, sanità um, u kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' soluzzjoni ta' tilwim kummerċali Fu il-relazzjonijiet mal-Libja wara periodu ta' relazzjoni diffiċli mal-komunità internazjonali, l libja għamlet passi l-qoddim biex il-relazzjoni eh, tagħhom tiġu normali, eh, jisiru normali mal-imsiħba tagħhom. U jina meta zjart dan il-pajis bħala komissarju ta' trasporti, Jina rajt li jemrida biex eh, naqilbu xejra li eh, kienem, dajem kienem fil-passat. Eh, li bjani l-lum jaċċettaw l-anijiet tal-kontenut ġenerali, tal-testi legali fuq il-kummerċ u servizzi u l-normi kommerċali anki fuq dak li għandu xjaqsam mal-xiri publiku u f'ħafna Eh, setturi li għandhom li huma inklużi fl aki komunitarju. Eh, jidu jismettaw il-klawzuli kolla, il-paragrafi kolla ta' dawn il-ftemiet, ma' il-kommissjoni ħatibqa bajnija miftuħa u t-ċekja, t-kontrolla li dawn il-prinċipi jibqaw dejjem rispettati fuq il-mistoqsijiet li ma ġewx li ma ġewx risposta l-lum u kemm hemm e, ftehim bħalissa e, ta' kummerċiles li għaddej e, dawn il-tweġibiet natuhom iktar b'moċ iktar ċaru, iktar kompluti bil-miktub minnaħa tal komissarju Ashton. Grazie. Grazie, Sur, sur Tajani. Pala informazzjoni, nishti illi najt illi aħna naħames mozzjoni għal rizoluzzjoni fuq dan il-sujġet, e diskussjoni, issa nivutaw fuq, nalu diskussjoni nivutaw fuq dan il-sujġet għada. Issa nixtieq ngħaddi għal punt li mis fuq l-aġenda mistoqsija orali fuq is-sikurtà u l-interoperabilità tal-sistema tal-ferroviji tal-komunità. Naddu għall-autur tal-mistoqsija li Wassur Simpson. Grazzi, President.